u verifika l-mandat ta' sur eh, presba u għale li il-mandat jew avvalidat għaw xi oġezzjonijiet dan daħal fisseħ fl-25 ta' Marzu.